Präsidentin! Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, einen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Signori Lodwa Tajba. Seduta ser titkompla l-ewwel punt fu l agenda li għanna dal-għodu huwa dibattitu konġun dwar strumenti ta' finanzjament. Għanna bosta rapporti dwar dan is suġġett l ewwel net, rakkomandazzjoni għattina qari mis-Sur Gorens dwar l-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Mbagħad rakkomandazzjoni għattina qari mis-Sinjura Loħbileru Sinjura Gall dwar istrument ta' finanzjament tal-promozzjoni ta' demokrazija u ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Batanna rakkomandazzjoni għattin qari mis-Sur Mitchell dwar strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Għanna u rakkomandazzjoni għattini għari Mr. Scholz dwar stabiliment ta' strument ta' finanzjament tal kooperazzjoni ma' pajizi industrializzati. Nawel net, il-rapporter skolla ser jina ta' ċans biex jitkellmu. Mr. Gerin ser jitkellem l-ewwel għal erba' minuti jekk jogħġbok. Projet de règlement instituant un program de mesures d'accompagnement. ta' sew, President. Dinja miżura ta' kumpanjament għal pajjiżi ACP fis-settur tal-banana. Ullum qed inkopru t-tieni qari biex nfakkarkom fl-ewwel qari aħna tlabna għal l-aqwa massimu, għal l-aqwa miżuri